interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea il-ġlieda kontra l-frodi. Sur Javor, għandek il-mikrofonu. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. Eżis kollegi, Signor President, rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi tal-Unjoni Ewropea u wieħed mill-iktar rapporti importanti li niddiskutaw fuq bażi annwali hawnhekk ġewwa l-Parlament Ewropew. Mhux biss għaliex dan il-Parlament jolqot il-flus u flejes kbar tal-kontribwenti tat-taxxa iżda wkoll l fi żmien diffiċli li għaddejjem minnhom bħalissa biex tibni lura l-fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea hija biċċa xogħol essenzjali għall-istituzzjonijiet u għall politiċi responsabbli kollha. Rridu niżguraw li ċittadini tal-Unjoni Ewropea li flusom qegħdin jintefqu b'mod adegwat, ġust u trasparenti, nefqa konformi ma' regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport li fuq bażi annwali ċerment jirrifletti l-opinjoni tal-Kommissjoni Ewropea u din is-sena kellna rapport dettaljat il-Parlament passoltu għandu l-prioritajiet tiegħu u kwistjonijiet oħra li kun jixtieq għajjem. Ir-rapport li votajna li fil-Kumitat għal kontroll Baġitarju għandu appoġġ wiesa minn bosta gruppi politiċi u irċiva kważi l-unanimità fil-Kumitat Tekniku fil-fatt fukajna fuq żewġ livelli il-protezzjoni fil protezzjoni tal-interessi tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea l-ewwel nett il-sorsi autonomi tal-Unjoni Ewropea minn din il-perspettiva naħseb li huwa importanti illi nisqu illi il-frodi tal-VAT hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea ċola darba il fattija sistema autonoma tal-Unjoni Ewropea. Il-lakuna hija waħda inkwetanti mhux biss fuq livell Ewropew, iżda anke fuq livell ta' stati membri il-lakuna fil-fat leħqet 168 biljun euro fl-2013. Għadda stant, il-Kommissjoni sejra tappoġġa din id-direttiva irret inkludi anki il-VAT fil-ambitu tagħha iżda għandna ninkluduha anki fid-direttiva regolamentazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew biex tkun effettiva. Ftit tal-jemilu, Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri publikat rapport speċjali dwar kwistjonijiet tal-VAT u din turi wkoll il-Sistema Ewropea tal-VAT mhix effettiva bizzejiet id-dejta mill-istati membri mhux li tista' tistrieħ fuqha l-iskambju ta' informazzjoni fost l-istati membri mhux jaħdem b'mod adegwat, l-awtoritajiet ma jokkoperawx b'mod effettiv u m'hemmx possibilità ta' investigazzjoni transkonfinali minnaħa ta' ola fi kwistjonijiet tal vet Rridu nisqu ukoll fuq problemi birra ta' tal-kupru il għalix fl-2014 kienet madwar 24% illi huwa l-iktar punt baxx li qatilħaqna il fl-Unjoni Ewropea u dan jeħtieġ jinbidel. It-tieni livell tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea huwa l infiq ta' riżorsi autonomi tal-Unjoni Ewropea. Sim ta' responsabilità l-implementazzjoni ta' madwar 80% tal-budget mill-Kommissjoni u fil-fatt il-Kommissjoni għandha ħafna xtamel hemm bżonn ġestjoni tajba tal-flus tal-Unjoni Ewropea u din għadha timxi id fit bużu ta' approċ ta' l-aħjar infiq għal kull euro. Huwa importanti li żommu u d mhux biss direttiva iżda anke l-implementazzjoni tad direttiva l-indiċi ta' korruzzjoni fir-rapport tagħna hawnhekk ikolli nsemmi il-punt tal- rapport antikorruzzjoni bianwali tal-Kommissjoni li ħana ħerqanin naraw hawnhekk ġewwa l-Parlament u nittamaw illi din is-sena sejjer jinkludi il 29 kapitlu dak tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Kif ukoll ħarsien aħjar għal whistleblowers fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri ġela darba l-whistleblowers huma parti essenzjali mill-attività kontra l-korruzzjoni. Naħseb illi fl-imkien ma' Shadow Reporters. Għanna kooperazzjoni tajba, aħna preparajna rapport illi nemnu illi jista jistrieħ fuq l-appoċ ta'kom. X'inġu għal-votazzjoni? Grazzi, Signora Giorgeva. Grazzi ħafna, Signora on behalf Membri onorevoli, fissem il-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja l komitat fuq il-Kontroll Budgetarju b'mod partikolari il-rapporter Benedek Javor għal rapport tal-2014 għal protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq hawnhekk nur il-gratitudni għall-impenn tal-Parlament fil-ġlieda kontra l-frodi. Aħna naqblu perfettament ma' dan l-impenn u nilqaw l-analiżi tar-rapport tal-Parlament kif ukoll il-bosta rakkomandazzjonijiet ta' valur illi aħna sejrin inkomplu insegwu. Ippermettu li insemmi xi wħud mill-rakkomandazzjonijiet kruċjali u kif edin nimxu aħna fuqhom. L-ewwel net rapportar ta' l-irregolaritajiet. Il-Parlament saħaq u kellu raġun jagħmel dan illi hemm bżonn ta' titjib tal-komparabilità tad-data li jissottomettu l-istati membri sabiex ikonna stampa illi wieħed jista' jifhimha u li tippermetti li jinħarġu konklużjonijiet aħna adottajna fl-2015 regolamentazzjoni ġdida fuq ir-rapportar tal-irregolaritajiet u għabbażi ta' dan bdejna bil-parteċipazzjoni tal-esperti nazzjonali linji gwida ġodda fuq rapportar għabbażi ta' dawn id-data issa sejra twassal għal verżjoni ġdida tar rapport l irregolaritajiet u issa ħajkonna sistema ġdida li tkun operattiva sa tmiem l-ewwel nofs tal-2016. aħna għanna obbligi pala Kommissjoni fl-imkien ma l-Istati membri. L-Istati membri edin isiru iżjed effettivi fil-ġlida kontra l-frodi u din hija viżibbli permezz ta' żieda tal- anke l-persekuzzjoni ta' każijiet. 1649 kas ferm iżjed minn dawk li rajna fl-2013 iżda rata tal-kubru tiskompli tistaħħaħ u tikber. Aħna nemnu illi jista' jsir ferm iżjed fil-detenzjoni sejbin rapportar u sanzjonar ta' dawn l-omissjonijiet. Aħna nemnu illi il- hemm bżonn nappoġġaw il- sistemi nazzjonali ħames stati membri adottaw b'mod volontarju dawn l-istrateġiji nħedġu l-komplement jagħmlu dan sabiex inkunu nistgħu intejbu l-azzjonijiet għabbażi ta' skambju tal-aħjar prassi u esperjenzi. It-tielet net il- Il-procurement pubbliku fil-fatt xiri pubbliku huwa punt importanti il għaliex il-Kummissjoni għadha puntu tara kif tista' it-tejjeb il-, -il tiswijiet tal irregolaritajiet u il-possibilità ta' interoperabilità bejn databases differenti sabiex inkun nistgħu nagħmlu l-aħjar użu possibbli mill-informazzjoni disponibbli u nkomplu ntejbu trasparenza. Nafu illi trasparenza hija ħabiba tal-kontribwenti tat-taxxa għal daqstant iktar ma nagħmlu f'dan il-qasam tant l-aħjar l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea fil-fat infakkar hawnhekk il-leġislazzjoni leġiżlazzjoni attwali diġà tnizzel it-tip ta' informazzjoni li teħtieġ tiġi publikata dwar il-beneficjari, ir-rabanet l-indikaturi tal-korruzzjoni, dwar l-istatistika l-indikaturi tal-korruzzjoni fl-istati membri jider li hemm differenzi kbar f'termini ta' definizzjoni għal prassi ta' rekordjar għal daqstan tirridu naħdmu anke fuq dan mill-medda medja sabiex ikona disponibilta' usa tal-informazzjoni tal-korruzzjoni u jiena nixtieq nuża din l-opportunità biex inwieġeb iva qegħdin naħdmu fuq ir-rapport bianwali antikorruzzjoni u dan ikun disponibbli din is-sena fl-2016 il-ħames punt il-follow-up ta' rakkomandazzjonijiet ta' Olaf għal livell nazzjonali u stabiliment ta' l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew aħna naqblu illi prosekuzzjoni tar-reati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea hija essenzjali u jeħtieġ isir ferm iżjed fl-istati membri sabiex isir il-follow-up meħtieġ ta' rakkomandazzjonijiet ta' Olaf. Aħna nemnu l-istabilment tal- l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew sejjer jgħin minn dan il-lat aħna nemnu wkoll illi l-evalwazzjoni ta' regolamentazzjoni 883 tal-2013 illi tikverna l-investigazzjonijiet li jridu jisiru sal-2017 sejra toffri opportunità anki minn dan il-lat. Par rapporter il-Kommissjoni u kol temmen li l-frodi tal-vet għandha tkun parti mill-ħizma tal-Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew u għanda taqa taħt regolamentazzjoni PIF. Aħna nemnu illi huwa essenzjali illi il-mandat tal-IPPO huwa wieħed ċar minn dan ir-rigward u id-diskussjoni bejn il-kolleġilaturi għandha tasal f'konklużjoni pożittiva ta' suċċess mill-aktar fis possibbli sabiex niksbu l-aħjar IPPO possibbli. L-aħħar nett kien hemm mistoqsija fil-Kumitat dwar x'jista' jsir b'mod speċifiku fuq l-indipendenza tal- komitat supervizorju ta' Olaf. Jena nishtiq hawnhekk ngħid illi fl-4 ta' Marzu ħadna deċiżjoni fil-Kummissjoni sabiex ikun hemm emenda lil regolament ta' Olaf trasferiment tal-Segretarjat Supervizorju u nittamaw li jkun hemm azzjoni mill-leġislaturi sabiex din il-proposta tiġi adottata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 kwistjoni ta' ħela ta' flus hija kwistjoni iżda frodi imbagħad storja oħra. Għalda stant. Tajjeb ngħidu illi Olaf iridu jagħmlu żja sforzi. Aħna nafu l-istejjer ta' frodi u l-politika ta' koeżjoni u anke fil-rigward ta' sussidji tal-bedja. Nasbu illi dan il-rapport seta ra iżjed fil-qrib il-prevenzjoni illi xaktar każijiet ta' frodi il-prevenzjoni hija ħafna ħjar mill-fejqan fil-fatt. Ma għandna bżonn ta' aġenzija oħra mill-lider, it-tielet aġenzija li l-in minn Eurojust u Olaf ma nafx, ma nafx jekk dan u stant meħtieġ fil-verità, jekk nistgħux nagħmluha b'mod iżjed effettiv bandoħra. Grazzi lis sur Lunes, l-Onorevoli Vaughn, mhux prezenti mill-lider u lanqas is-Sur Jeġek, għal dastant is-Sinjura Bresso. Grazie Presidente, andiamo in fretta. Date. Grazie Sur President, jidr li jtnaċ maħabba l-fat li ħafna nisneqsin l ewwel net jina nishtiq infakkar kif iż-żamma tal-fiduċa ta' ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni kif ukoll l-adeżjoni tagħhom fil-proġett ta' integrazzjoni Ewropea dan għandu jibqa' wieħed mill-għanijiet prinċipali fiċ-ċentru tal-politika ta' ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni li qed tipprova tikseb il-prova jikseb il-Kumitat. Il-prosekuzzjoni, anzi il-Kummissjoni. Ehm, hemm proporzjonalità bejn il nuqqas trasparenza fil-ġestjoni u l-infiq tal-fondi Ewropej għalhekk fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn ta' distinzjoni ċara bejn il-frodi u l-iżbalji u irridu jingħataw informazzjoni kemm fuq il-frodi kif ukoll fuq l izjed żbalji frekwenti forsi ġu prezentati anka eżempi konkreti sabiex dawk li jużaw il-fondi Ewropej u l-autoritajiet ta' ġestjoni kunu informati aħjar u għalek ikun possibli li wieħed ikun jista' jeżamina ir-rabta bejn il-frodi jew l-isbal li forsi ġej minħabba l-problemi eh, li jista' jkun hemm u li ħanipruvaw innaqsu bl-attività fuq kif nistgħu nilleġislaw aħjar. Sa'dan it-tant li natu din id-distinzjoni ċara bejn iż-żewġ tipi eh, hija e, xi ħaġa li tista' tgħin ħafna lil dawk li qegħdin jużaw il-fondu kif ukoll nidentifikaw eżattament min fil-fatt qed jikkommetti frodu. Frodi. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lill-Onorevoli Pitera għal minuta. Grazie ħafna, Signora President kwalunkwe istituzzjoni, inkluż istituzzjonijiet nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea, irridu jieħdu ħsieb il-flus ta' min ħallas ta' taxxa, irridu jkunu gwardjani meta jiġu biex jonfqu dawn il-flus. Għalhekk li niġġieldu l-problemi l-irregolaritajiet f'dan il-qasam għandha tkun ta' priorità għaliex il-korruzzjoni u l-frodi daw ukoll e, jgħinu l-organizzazzjoni terroristiċi u l-kriminalità organizzata u jimminaw il-kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej u anka d-demokrazija u dan għandu impatt mbagħad fuq il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea fil-ekonomija globali. Iżda din hija ġlieda diffiċli ħafna għaliex e, is-sistemi amministrativi varjaw. Għalhekk il-Kummissjoni għandha verament taħdem bil qis mod sistematiku biex tirkupra l-tħul, eh, il-fondi, ġviri il-ġbir effettiv ta' rizorsi propji kif ukoll il-rapportaċ kif isir dawn huma elementi komuni jekk aħna rridu nġildu l-korruzzjoni il-proġetti mażula jridu jikkontribwixxu għal tkabbir ekonomiku l ħolqien tal-impjiegi. Komissjoni Ewropea għandha tippromovi wkoll ir-regola fuq il-ħarsien tal-whistleblowers u għandha tappoġġa wkoll aċċess għal databases u aċċess għall informazzjoni. Iżda il-proposta għall appoġġ finanzjarju għal ġurnalizmu transkonfinal investigattiv ħaj jisbiċaw jitilfu l-indipendenza jekk huma jieħdu l-flus mill-budget u l-ġurnalisti kollhom eh, jikxfu minn huma sorsi tagħhom. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni verament eċċellenti, grazzi. Monsieur Pirinski, au nom des socialistes et démocrates, pour deux minutes. Is-Sur Pirinski għas Soċjalisti Demokratiċi. Iva, grazzi ħafna, Sinjor President. Jena naqbel ma' rapporter li aħna kellna proċess verament utli fit-ħejja ta' dan ir-rapport u jena nemmen li ir-riżultat huwa tali li ħajkontribwixxi għal fiduċa li qiegħda tiżdied fost iċ-ċittadini li l-interessi finanzjarji tagħhom qed jiġu mħarsa kif suppost. Nixtieq insemmi tliet elementi mir-rapport tagħna u nitlob ukoll lill-Kummissarju tikkummenta fuqhom l-ewwel fuq l interrossjonijiet u s-sospensjonijiet. Jiena nemmen li huwa importanti ħafna li nenfasizzaw dak li hemm fir-rapport, iġifieri li dawn għandhom jintużaw eh, skont il-bazi legali rilevanti u fil-kuntest, sinjura Viċi President, eh, xaħġa li jena nemmen li xaħġa importanti ħafna, intom adottajtu mekkanizmu ta' avviz bikri ġdid U jiena nixtieq nistieden lilek tikkummenta fuq l-aspettattivi għal ħolqien ta' sistema komprensiva ta' em, ta' sejba bikrija. Jiena nixtieq ngħid eh, li il-prevenzjoni għal iżjed element importanti. Tieni il-kwistjoni ta' fondi li huma ġestiti direttament, Sinjor Komissarju. Hija xi ħaġa li tħassibna ħafna li hemm din iż-żieda f'dawn l-irregolaritajiet fraudolenti fl-2013 din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni għandha tina spjegazzjoni dettaljata fuqhom u għandha tajdin eżattament x'azzjoni ħatiħu. Tienet net, inti semmejt ukoll il-fatt tal-kwistjoni tal-rapportaġġ korrett, jena ħan naqbel mal-kollegu dak li hemm fir-rapport li issa din is-sitwazzjoni mhijiex soddisfazzjoni mhijiex soddisfaċenti, m'għandniex stampa ċara hemm bżonn li verament nagħmlu bidla anka għal rapport ta' sena d-dieħla. Grazzi. Merci, la paroli ta' Madame McVeigh. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma lill-Onorevoli McVeigh fisem l-ICR. Grazzi ħafna, fl-2014 stati membri irrappurtaw aktar minn 1600 kas ta' frodi li jiswew madwar 540 miljun euro. Aħna konna qegħdin nitkellmu dwar dawn l isballi dawn mhux kunċetti astratti, dawn huma l-flus ta' persuna ħad taxxa fl-Ewropa. Dawn huma l-flus tagħna, l komissjoni trid responsabil responsabilità sħiħa biex tkun tista' tirkupra dawn il-fondi. U l-Kummissjoni għandha timplementa regoli stretti għas sospensjoni u l-interruzzjoni tal-pagamenti l-indikaturi li huma użati biex jħejlu l-korruzzjoni fl-Stati membri għandhom jintużaw. Din hija waħda mill-miżuri minimi urġenti li għandhom jiġu eh, adottati. Miżura urġenti oħra hija l-ħarsin tal-whistleblowers. L-esperjenza ta' dawk li ħadmu fl-istituzzjonijiet Ewropej u li indikaw li kienem irregolaritajiet hija esperjenza traumatizzanti. Għalhekk, bħala konsekwenza ta' dan, hemm dejjem inqas persuni li jikxu l-affarijiet u dan wassal għal telf ta' flus. U hemm bżonn li jiġu mħarsa. Kwistjoni oħra. Dwar il-ftejmiet mal kumpanijiet tat tabak dawn il-ftejmiet kollha għandhom ikunu ippubblikati u dan sabiex nevitaw kemm jista' jkun il-kontrabandu ta' prodotti ta' tabak. U importanti wkoll id-direttiva PEF issemmi il-reati kollha u huwa importanti li dawk l-istati membri li ma jridux il-karuzel li il-karuzel tal-VAT jiġi konsidrat bħala reat fil-waqt li l-frodi tal-VAT għanda tiġi konsidrata bħala frodi. Issa ħaġa oħra hija ir-regolament għal EPPO. E Dawn il-flus jmorru eh, f'post wieħed, jiġifieri jekk jinsterqu minn stat membru wieħed ħajt jinsterqu minn kollha. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Ali. Fisem l-Alde. Grazie ħafna, Signora President, Vice President Giorgeva, l-ewel net kollegi nishtiq nifraħ lil eh, rapporter Javor għal rapport eccellenti u nishtiq nikoll ringrazzja il-Kummissarju Giorgeva għal dan din nistqarja minnaħa taħħa detaljata. Il-kazijiet ta' frodi jgħamlu ħsara reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li jkun hemm l-istrutturi ta' ġestjoni kollha biex iħarsu l-budget tal-Unjoni Ewropea. Rapport annwali fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjarji juru l-funzjonament ta' dawn il-mekkanizmi kif ukoll il-miżuri li tieħdu mill-Kummissjoni biex iħarsu l-budget minn infiq illegali jew irregolari. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri qegħdin jaqsmu responsabilità għal ħarsien tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u l-ġlieda kontra l-frodi u essenzjali li kummissjoni u l-Istati membri jaħdmu flimkien sabiex iħarsu b'mod effettiv dawk l-interessi. U għawek nista' ngħid li l-Kummissjoni qiegħda taħdem f'dik id-direzzjoni bħalma fil-fatt diġà intqal mill-Kummissarju. Ir-rapport qed jippreżenta situazzjoni reali fil-qasam tal-interessi finanzjari fil-Kummissjoni biex inkludu anka l-status tar-rapportar ta' irregolaritajiet, tul u spejjeż. Hemm problemi identifikati wkoll u miżuri prezentati fil-qasam ta' rapportaġġ u kontroll. Hemm bżonn ta' żvilupp ta' sistema ta' indikaturi tal-livell ta' korruzzjoni fl-Istati membri inkluż miżuri sabiex iħarsu l-whistleblowers, kif ukoll irid ikun hemm trasparenza. Fost iż-żoni ta' eh, politika li huma friskju huma il-kontrabandu tal-prodotti tat-tabak. Hemm bżonn ikun hemm aktar ċarezza fl-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Ir-ruoli investigattivi huma dettaljati u hemm bżonn ta' approċċ ta' valur għal flusek. Hemm bżonn insibu bilanċ bejn kontroll u d-dizin biex ma niskoraġixxu xi beneficjarji. Hemm bżonn Il-President tinterrompi il-kellem. Merci, Monsieur Ali. Thank you. Thank you. Monsieur Valli pour une minute au nom du groupe e FDD. Grazie Presidente. Quando i, i governi che si definiscono europeisti devono adottare misure per proteggere Mela, meta jiġu adottati miżuri biex inħarsu l-kontribwenti, f'daqqa waħda nsiru xettiċi u biex inqasmu l-flus fid-del, eh, rridu jipposponu il-teħid ta' deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet importanti bħal iskambju ta' informazzjoni bħal dak l-insibu fil-direttiva PIF. Ma nistawx nippermettu li jkun hemm ħela jew frodi fil-fondi Ewropej, trasparenza skarsa fid-dokumentazzjoni għal xaqsam ma' tenders li assenjati b'mod dirett. L-awtoritajiet ta' kontroll nazzjonali eh, għandhom ċertu konflitt ta' interess imma xorta waħda jiċċertifikaw l-ispejjeż. Imbżon naraw kif namlu skambju ta' informazzjoni fuq level fiskali u bankarju, imbżon niġġieldu l-evażjoni u ehm, eh, evitar fiskali U jiena naħseb li skandaluża li mnuqqas ta' trasparenza fuq il-proġett Torino Lione, eh, bej Torino Lion, fejn hemm ħafna proġetti eh, jiġu finanzjati imma ir-risposta hija waħda negattiva. Monsieur Sinadinos, une minute. Il y a preuve. Είναι σημαντικό να θεσμοθετούμε την ύπαρξη. L-Onorevoli Sinadinos, u importanti ħafna leġislaw servizzi u mekkanizmu biex nġildu l-frodi fl-Unjoni Ewropea. Nisi ħaġa importanti hija li konsidraw riżultati tar-rapporti u il-konklużjonijiet sabiex ikonna politiki li jisewu l-iżbalji li saru hemm bżonn simplifikaw regoli proċeduri dwar l-ispejjeż pubbliċi u itħul minn rizorsi propi sabiex nirrestrinġu kemm jista' jkun l-irregolaritajiet. Fl-2000 għal-2013 kena 362 u 176.2 miljon euro. Meta il-rapport tal-ġlida kontra frodi tinnota li il turkija edha fuq qoddim għall irregolaritajiet dwar il-fondi ta' sħubija u dawk li għandhom xjaqsmu mal-kooperazzjoni mill-qrib transkonfinali. Iġviri nsabu f'din situazzjoni ta' frodi meta s-servizzi ta' ġlida kontra frodi tajt li Turkija ma mhux ta' minister fuqa l-istituzzjonijiet Ewropew u d-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jemnu li jekk jgħinu l Turkija ħaj xeklu eh, il-flussi migratori fl-Unjoni Ewropea ma kemm hawn minnu les li huma jgħid li Turkija fil-fatt twettaq il-frodi. Kontettaġ naqra għal tajt il-President. Mela, issa l-onorevoli Sarvama għal-minuta u nofs. Sur President, Signora President, Signora Vice President, Kommissarju, l għennet net nifraħ l-rapporter Sur Javor fuq il-ħidma komprensiva tiegħu għal dak li huwa l-budget tal-Unjoni Ewropea qegħdin nitkellmu dwar madwar 150 biljun euro ta' flus tal-minħala 16. Iċ-ċittadini ovvjament irridu jkunu jafu li dawn il-flus mhux qed jitbabsu. Il-aħbara ħażina hija li fl-2014 538 miljun euro ta' spejjeż ta' U tħul tal-Unjoni Ewropea ġew affettwati mill-frodi. Din mhix xi ħaġa aċċettabbli hemm bżonn li nikorreġu situazzjoni, nikkontrollaw l-użu tal-flus u nikastikaw l-azzjonijiet fraudolenti. Din hija ħaġa ta' importanza kbira. Biex inkunu nistgħu niksbu dan, hemm minn tal-inqas tliet affarijiet li nistgħu nagħmlu li għandna nagħmlu. L-ewwel il-Kummissjoni trid tkun proattiva kemm tista' biex issegwi il-mod kif jintużaw il-flus tagħna. U b'konsegwenza ta' dan l-istati membri mbagħad jridu jkunu aktar responsabbli għall-intraċċar tal-proġetti u jagħtu data korretta lil kummissjoni. Tielet punt, loġikament l-istati membri jridu jkollhom mira komuni fil-ġita kontra l-frodi u dan eventwalment probabbilment fl-aħħar mill-aħħar jirna xiru jikseb il-mira li l-PPO fl aħħar mill aħħar tiġi immaterializza. Jiena nittama li l-Istati membri qegħdin jisimgħu naf li l-Kummissjoni qed tisma' nittama li rnexxinna naslu x'imkien. Grazzi ħafna għandek blue card. Taċċetta? Sur Sarvama. Taċċetta blue card? Iva, għandi mistoqsija sur Sarvama. Aħna għanna l-Olaf, ovvjament. Iżda l-fatt huwa Eh, Olaf, mux tajib bizzejiet, mux għet jgħamil xoħlu sew għanna bżon aġenzija oħra. Jinnaħseb li nifem bizzejiet eh, mill-lingwa tijak biex nifem il-mistoqsija tijak li hija għalfej għanna bżon li PPO u Olaf, mux bizzejiet. Nix li najt grazzi għallim tijaj tal-Ġermanis, tal-li għallim il-Ġermanis 40 senilu. Il-problema hija li Olaf mandiċ il-ġurisdizzjoni li tindirizza il-frodi fiħdan l-istati membri u ma bis l-autoritajiet nazjonali li għandhom il-ġurisdizzjoni imma bat u ma ma jistawx jaqsmu l-frontira iġviri u ċar li hemm vojt. U jena naħseb li komissarju tipprova timla dan il-vojt. U din hija xi ħaġa li ila eh, tipprova seħħal 15 sena u naħseb pasal iż-żmien li seħħ. Mela, l-onorevoli Ajala Sender għal minuta. Grazzi, Signora President. Iva, għal darboħra din is-sena għanna dan id-dibattitu qoddim eh, budget leader kull sena aktar prekarju, dejjem aktar pressjonijiet, aktar urġenzi fuq u aktar ambizzjonijiet. Nishtiq nirringrazzja b'mod partikolari l sur Javor li għamel enfasi speċjali fuq il-ħarsin ta' tħul din hija xaġa li jiena bdejta ftit żminilu u din is-sena qed eh, u hekk intqal quddiem il-frodi u breb mm, tamal VAT aktar minn 178 biljun euro ta' frodi. Hija possibli nibqgħu sejrinek hemm bżonn li permezz ta' Olaf imma ovvjament anka minħabba din id-direttiva PIF li tinkludi il-VAT u li tiġi approvata kemm jista' jkun malajr. Għax hemm ċertu urġenza biex ikonna il-possibilità niġġieldu din il-frodi li qed wassal f'dawn il dan it-telf kbir multimiljonarju. U il-President taqtala klima. Mela mhux żewġ minuti għanni, le minuta. Eh, minuta waħda, mela, mm, skużani u grazzi dommage pour vous. Monsieur Arnott, une minute. Is-sur Arnott issa, al minuta jekk dan ir-rapport huwa fuq ġlida kontra il-frodi fl-Unjoni Ewropea qegħdin nitilfu għandna biljuni kull sena fir-regolaritajiet iżmin li jagħti bejn meta wieħed identifika il-frodi u r-rapportaġġ issa huwa tliet snin u erba' xhur ġifiet iżdiet għanna eh, frodi li zdiet 191 fil-mija f'sena waħda u du dwar il-frodi tal-VAT. Dinja, par parti mill-problema hija li il-VAT e waħda mill-iżjed sistemi ta' taxxa u ta' ġbir ta' taxxa burokratiċi li jeżistu. Għalhekk hemm bżonn inħarsu lej il-problema u mhux bħalma dejjem jiġri hawnhekk li nagħmlu sejħa aktar Ewropa li l europa tsir involuta taqdejem aktar fil-ġustizzja eh, u fuq il-tuħ ta' spejjeż fuq l-Unjoni Ewropea għal kull problemi is-soluzzjoni hija dejjem aktar u aktar Ewropa. Ħanajdilkom ħaġa waħda jekk in-nies lura fil-Renju Unit kieku jkienu jafu eżattament x'qed jiġri verament hawnhekk kemm seta irid dan il-post fit-23 ta' Ġunju ħajvutaw biex jitilqu minn dan il-post mod definittiv. Grazzi ħafna, issa il kelma l-Onorevoli Zedishovski. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna, Kummissarju, grazzi li inti verament mod attiv u attent qed tisma' da kollu li għandna xi ngħidu. U nixtieq ukoll ringrazzja r-rapporter mill-perspettiva tagħna l-PPE jirid ngħid li dan huwa tekst eċċellenti. l korruzzjoni hija problema ewlenija, fenomenu ewlieni li qed ikollu impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u ovvjament fuq l-interessi finanzjarji taċ-ċittadini kollha. Permezz tal-frodi qegħdin nitilfu 120 biljum euro kull sena. Jiena naf li eh, il l-ġlieda ta' kontra korruzzjoni mhix faċli, iva ovvja mhix faċli imma hija xi ħaġa meħtieġa, hija xi ħaġa ibsa fuq mhux biss il-Kummissjoni fuq l-Istati membri kollha fuq ċittadini kollha bżonn ġildu korruzzjoni għaliex il-korruzzjoni hija l-għadu ta' qudiem f'din il-kwistjoni u rridu niġġieldu korruzzjoni anka permezz ta' sanzjonijiet ibsa. Stati membri tridu tużaw il-fondi Ewropej b'mod effiċenti, jridu jkunu effiċenti l-Istati membri u hemm bżonn assiguraw li jieħdu l-iktar valur miżjud. U jekk ir-riżorsi mbagħad ma jintużawx mod effiċenti, rridu nużaw is-sanzjonijiet, rridu jkollna sanzjonijiet. Dan ir-rapport huwa tekst ehm, bilanċjat li għet jagħtina soluzzjoni ta' kwalità u jiena verament kuntent jekk inkun kontent jekk l-atturi kollha jipparteċipaw b'mod effettiv fil-implementazzjoni tiegħu. Grazzi. Sur Liberatski għal minuta. Grazzi, Signora Giorgeva, Reporter, President, jina naħseb punt importanti huwa li qed naraw il-bżonn li niproteġu l-interessi finanzjari tal-Unjoni. Forsi mhux daqshekk konxi dan il-bżonn huwa importanti li nuru li l-fondi tal-Istati membri u anki tal-Unjoni għandhom jiġu protetti eh, u dan namluħ fl flimkien ban wieħed protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni. U sabiex namlu dan, Kulħadd irid jerfa' responsabilta. Nibdow mal-mod eh, għaqli ta' l-infiq ta' rizorsi. Jekk inkomplu nonfu u ma ninvestux, l-affarijiet mhux se jaħdmu tajjeb. Qed nitkellmu fuq 650 miljun fuq l-aeroporti. Eh, ħafna li ma ġewx minn fuq tajjeb. Li kellim li jmiss Sur Novakov. Grazzi ħafna. Aħna hemm bżonn nagħtu priorità għal l-interess tal-ċittadini tagħna. Imma dan ir-rapport qed naraw xaġa ħafna iktar inter interessanti, mhux biss favur jo kontra, hemm bżonn li konna approċċ flimkien komuni li dan għandu jgħaddi mill-Unjoni Ewropea. Aħna sodisfatti naraw li jem l-izbalji u jem il-frodi. Ovvjament, il l-izbalji jġibu l-problemi ħafna drabi ikunem hemm bżonn qed naraw li eh, regoli jkunu iktar simplifikati biex iċ-ċittadin jkun jista' jibbenefika. Il-pajjiż tiegħi semma rajna li dan mexxa tajjeb, eh, spjega tajjeb l żbalji anki qabel sar l-audit tal-Kummissjoni Ewropea. Ġifri tajjeb li qed naħdmu tajjeb. Issa, imis Is-sur Balċitis. Grazzi ħafna. Kina kont il-rapport fil-rapporter eh, għal-rapport tal-2013 u il-kazi ta' frodi mux bis naqsu ma zdidu. L-2014 aħna eh, tlifna iktar minn 3 biljum ta' euro. Imma parti zaħira minn dan ġirkuprat mill-Istati membri. Nafu l-Istati membri jirċifu ħafna fondi mill-Unjoni imma mux dejjem għandhom l-obbligu li jgħatu l-dejta tajba kif dwar l-użu ta' dawn il-fondi. Għalek il-Kommissjoni irrit ikollha sistema verament tajba effiċjenti biex eh, dwar l-informazzjoni li tempermattilna li naraw kif li stati membri kunu edin jadottaw rekomendazzjoni tal-olaf u jużaw il-fondi. Ma nistawx nitolleraw iktar zbali hemm bżonn verament li l flejes mitlu jiġu kuprati. Issa naddu għal għaj sur pospisil. sur pospisil. Forsi ma smajtnix. Grazzi, Senjura President. Jiena attent ħafna, għat nisma anki Sinjura Kommissarju huwa importanti ħafna li qed namlu differenza bejn irregolaritajiet żbalji ta' natura teknika u u regolaritajiet li ma sarux apposta Ħaġa importanti, ovvjament, huwa l-uffiċċju tal-prosekutur poplu jiena kont fir-Repubblika Ċeka implikat fiex dan ix-xogħol. U rajna li kien hemm oppożizzjoni ġifieri jiena wisq l li jekk se jkun uffiċċju ġdid tal-prosekutur pubbliku se jsib il-kaptu tal-problemi kollha. Meta nsemmu regolartajiet se jkun hemm dawk li se jkunu responsabbli anki jekk il-prosekutur Ewropew x'jista' jagħmel dan? Jista' jiċċekkja l-affarijiet ma fl armel aħar aħħar ikunu l-qrati tal-Istati Membri li jkunu responsabbli. Ġifri kooperazzjoni bejn l-Istati Membri hija eh, importanti, Sinjura Gratini. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Komissarju, jina naħseb li dan ir-rapport huwa tajjeb ħafna meta wet tiqis livell ta' frodi li li niltaqgħu fuq livell nazzjonali dan iġib il-korruzzjoni u dan jaffetwa li ċittadini fl-istati membri għax joħloq telf ta' miljuni kull sena. Il-korruzzjoni tista' wkoll tiffinanzja il-networks ta' terroristi u l-korruzzjoni jimmina timmina il-fat li l-ċittadini ma jibqawx jafdaw fid-demokrazija. Ovvjament rridu l-kontroll imma rridu wkoll nevitaw il-problemi tkun problema ċittadini meta ma jirċevux pagamenti, meta ġaw jiġu sospiżi minħabba li jkun hemm żball. Jiena naħseb li hemm bżonn proċeduri simplifikati għax qed naraw ħafna żbalji mhux ġifiri irregolartajiet eh, apposta. Jiena ma nemminx li għanna noħol istituzzjoni ġodda jiena verament nemmen li nevitaw il-problemi. Is-Sur Marijas. Skont il-rapport il-budget tal-Unjoni Ewropea nistaw niproteġuħ ukoll permezz tal-Olaf għax l-Olaf eh, jara li fejkunem il-frodi u jinvestiga eh, l regolatajiet li nsibu l-ġraw fl-2014 huma qisu 3.34 biljun tal-euro u il-konsekwenza fuq il-budget huwa 36% ola minn meta mqabbel mal-2013. L-Olaf jatem biex jiġilet kontra il-frodi l-korruzzjoni fl-Istati membri. L-Olaf ma jagħmel mandux eh, kompetu fil-qasam tal-taxxa eh, u l-frodi li jisiru u f'dan is setturi ġifiri il-fat li l-kampaniji l-kbar ifittxu it-tax havens. Hemm bżonn li l-olaf ikun iktar attiv u jara xini l-motivazzjoni tal-multinazzjonali u verament jiġildu kull tip ta' regolarità li qed tmur kontra l-Unjoni Ewropea. Issu soltes minuta. Grazzi ħafna l-ħidma eċċellenti tiegħek. Jiena itkellem dwar xi żewġ problemi. L-ewwel net, il-kontrabandu tat-tabak. hija problema dinija. U l-istati membri jitilfu ħafna ħafna flus propju minħabba dan. Sa 7 biljun euro u memx dubju li dan ma jgħinx għal benessri tal-kontribwent Ewropew. Jena jiddir li li sena wara l-oħra nirrepetu ħafna irregolaritajiet u ħafna zbalji. Tkun ħaġa tajba li nkunu nafu eżattament x'tip ta' zbalji jew irregolaritajiet qegħdin isiru u kif jaffettwaw il-budget Ewropew Memx dubju li għadna il-bot eh, mill-IPPO u sa dakinhar hemm bżonn li niġġieldu bla edha kontra dan il-fenomenu. Signora Maletic. Grazzi ħafna. Signora Kommissarju, inti qed li trasparenza hija l-aħjar ħaġa għal minn għalla 16 iva naqbel miegħek din hija l-aħjar ħaġa biex niġġieldu kontra l-korruzzjoni. Għalhekk hija importanti u issa fil-seklu 21 dawn l-istati membri kollha għandhom jiżgoraw Jamlu klik wieħed fuq l-internet u jaraw lej għand min marru l-pagamenti, min tħallas, min ukoll benefika mill-proġetti fejn tħallsu l-flus ek biss nistaw nevitaw li dawk li għandhom konflitt ta' interess mux se jużaw ħażin il-flu il-flejjes pubbliċi. Em, u koll il-fattur tant importanti tal-edukazzjoni. Hemm bżonn li jkun hemm database dwar il-politika ehm, ta' koeżjoni biex naraw fej qed isiru il-regolaritajiet biex nkunu se nevutawhom. Grazzi. Is-Sinjura Georgieva issa ndur lejk. Grazzi. Grazzi ħafna għal kummenti kollha, suġġerimenti li kelkom ukoll jiena ħaniprova nirribattihom kollha daw kolla li proponaw il-Kummissjoni lill-Kummissjoni. Għan nitkellem fuq ir-rwol tal-prevenzjoni. Kif is-Sur Perinski aħna qegħdin bdejna dawn l-early warning systems li jipermettuna li nintegraw databases differenti biex jaħdmu fl-imkien kismajna mill-aħħar intervent sabiex nkunu nistgħu naraw minn fej ġejjin il-flejjes minn huwa minn qed jibbenifika u nkunu nistgħu naraw nintraċċaw ir-rotta kollha ta' kif jinnefqu il-flus. Sistemi għanna ħafna u mhux dejjem huma kompatibbli u għalhekk aħna qed nippruvaw naraw li jsiru e- e- iktar jaqblu għal eh, riżultat iridu noħol ukoll mezz mhux biss naraw kif qed jiġu minn fuq għall-flus, imma biex naraw ukoll il-benefiċċji, ir-riżultati, il benefiċċji ir riżultati l impatt dan sejħu żmien imma l-isforzi huma strutturati konsolidati u kifet fil-bidu jiena fil-tlet xhur li jmiss diġà se naraw integrazzjoni aħjar ta' dawn is-sistemi. Mbagħad kien hemm punt ieħor dwar l-importanza li namlu distinzjoni bejn il-frodi u l-irregolaritajiet, ovvjament. Il-frodi għal iktar ħaġa perikoluża għax din hija l-kankru tas-soċjetà. Kjaċ, because... Ma din hija l-iktar ukoll diffiċli biex wieħed isiba għax f'attività frodolenti ħafna kapaċità biex l-affarijiet jiġu mistura. Eh, Dan ifisser għalina żewġ affarijiet irridu nisimplifikaw ir-regoli sabiex tkun iktar diffiċli biex l-informazzjoni ma tkunx ta' min jorbot fuqha, il-simplifikazzjoni tnaqqas il-frodi u tnaqqas ukoll ir-regoletajiet u it-tieni punt fl-analiżi li aħna namlu bżon li inkunu iktar ċari lezzjonijiet li nitalmu minnhom meta naqbdu xi każijiet ta' vroti ta' frodi dejjem jiġifieri bis-sistemi li għandna biex nevitaw li dawn jirrepetu ruhom. U għalhekk niġu hawnhekk għal punt għal kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet. Aħna bħalissa m'għandniex Eh, għanna ftit intop meta l-ola ftejdinna li hemm xi kasta ta' frodi u regolartajiet għanna biċċa nieqsa għaliex għax aħna nibatu kollox lill awtoritat nazzjonali u sta għalihom biex jaraw x'passi jieħdu fej ovvjament hemm dawk il-pajjiżi fej il-sistema ġudizzjarja hija tajba dawn nimxu imma qed nitkellmu hawnhekk fuq 24% li ġew irkuprati mhux qed titkellmu biss fuq il-frodi ma kif ir-regolaritajiet, imma aħna fl-isfond ta' dan kollu fil-Kommissjoni li l-Uffiċċju tal-Prosekutur eh, Ewropew nkunu qegħdin natu dak li jonqos il-biċċa li hemm nieqsa biex verament il-frodi innaqsuha Aħna ovvjament il-proposta oriġinali rajnija, rajna, rajna issa x'kienu tasib li baqa' mill-li jider issa il-frodi laqas biss eh, għadu jider fil-mandat tal-IPPO u dan ifisser li eh, eh, dak li ridna aħna li naqsu l-abbus se nibqaw l-anpa stampa bih. Imma, Ovvjament dan l-offiċju l-diskussjoni fuq għadu għaddejjin imma kifettu intom irtu kunem valur miżjud biex aħna nkomplu eh, eh, nifinanzjaw aħna ma rridux istituzzjoni għal xejn irridu l-istituzzjoni li tagħmel xogħla. Kien hemm punt importanti ħafna li meta aħna n nies intuhom il-possibilità li jitkellmu nkunu iktar qawwija. Ġifieri aħna nagħmlu dan ukoll għall istaftana tagħna fil-Kommissjoni rridu naraw kif fl-istati membri nistaw, l-istati membri nistaw nejnu għom biex ikollhom leġizlazzjoni tajba tal-whistleblowers. Ovvjament rridu naraw x'inhi r-responsabilità taħna, rridu noqogħdu attenti, ma rridux immorru li li mir responsabilità tagħna smajna kumment li jekk ma nirrispettawx is-sovranità u s-sussidjarità jista' jkun hemm iktar problemi minn benefiċċji u għalhekk dan ovvjament naqodu attenti ħafna liħ. Nixtieq nara u ngħid li nisperaw is-sena d-dieħla Sur Pirinski li jkollna analizi għaliex il-livell ta' frodi ola u tela dan huwa għax aħna aktar kapaċi li, li insibuhom jew għax hemm iktar każijiet ta' frodi li qed isiru. Nisperaw li din l-analiżi nlestuha l-aktar fis minn ħadd tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi is-Sinjur Javog. Javor. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi. Sinjura Kommissarju, għal kontribuzzjoni u anki dan id-dibattitu li eh, grazzi għal deputati li ħadu sem. Fil-qosor ħafna biex xi mara li smajt li smajtek jina nemmen li jem erba eh, punti eh, fundamentali fil-ġlida kontra l-frodi u l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea l-ewwel nett il-prevenzjoni u trasparenza kompluta memx frodi, memx korruzzjoni jekk ikun hemm ma jkunx hemm dan kollu jekk ikun hemm trasparenza. Qed nitkellmu fuq reġistru tal-lobbying mandatorju u fil-Unjoni Ewropea, ma anke fl-Istati Membri hemm ċertu żviluppi dwar it-trasparenza dan qed nsemmu wkoll ir-rapporti iktar tajbin mill-awtoritajiet lokali nazzjonali. U mbagħad il-kooperazzjoni bejn l-istati membri huwa wkoll eh, punt validu. Sinjura Makovej semmiet li il-karuzell frod tal-VAT mhux possibbli li wieħed isib il-kaptu tagħha jekk ma jkunx hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri. U għalissa din għadha mhux tajba biżejjed. Tielet punt li konna istituzzjonijiet qawwija b'saħħithom. Meta nitkellmu fuq l-Olaf, ovvjament dejjem nistgħu nikkritikaw l-Olaf, imma dan ma jistax ikun effettiv hekk ma jkollhomx id-drittijiet li ituhom il-possibilità li jkunu effettivi. Għalhekk hemm bżonn insaħħu l-Olaf li niċċekkjaw kif rekomandazzjonijiet jiġu rispettati fl-Istati membri hemm bżonn li wkoll istituzzjonijiet oħjar bħal-PPO. U l-aħħar punt huwa l-kwistjoni tas-sanzjonijiet. Hawnhekk qed naraw li hawn nuqqas kbir tal-istituzzjoni Ewropej. Kif nistgħu verament ikonna sanzjonijiet, kif nistgħu inġalu l-istati membri li jirrispettaw ir-regoli li għandna. Ek ma naslux, mux se jkonna ġlida tajba kontra l-frodi u korruzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Bekk il-dibattitu issa malu u il-voti sir għada.